f'nofsinhar. Naddu għall aħħar punt fuq l-agenda tana tal-dum. Il-rapport dwar il-Aġenziji ta' Kreditu ta' Esportazzjoni ta' Esportazzjoni ta' Kreditu. Eh, nixtieq eh, nistiden is-Sinjura Keller eh, dawnek flok il ser. Mrs. kollegi, Fissem il-reporter Janik Ġadoli, sfortunatament ma setax ikun fasna, nixtieq ngħidilkom ftit x'inhu l-ħsibiet tiegħu. Eżis ċer, komissarju kollegi, den huwa pjaċir kbir tiegħi li ħnivvotaw għada fuq l-ewwel rapport annwali fuq l-attivitajiet esperti ta' kreditu tal sati Membri dan ir-rapport inizjattiva propja tispiċċa it-tem xogħol illi beda ikt il fuq minn tliet snin ilu. U jiena tassew grata lejn ir-Shadows kollha għall kooperazzjoni sieħa tagħhom f'dan is-sforz tagħhom. Iktar minn tliet snin ilu, kien hemm dossier innoċenti li wasallinna fil-Kumitat Inta il trasposizzjoni tal-aħħar raġument ta' OECD fuq attivitajiet ta' Sportazzjoni ta' kreditu fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Kien wieħed minn dawk il-dossiers li konna naċċettawhom. Imma ġi wara proċedura ta' kol wara tħul fis seħta l istruta ta' Lisbona fi żmien fejn il-Parlament kienet tipprova il-setat tagħha ġodda u saret taf x'inhu responsabbiltajiet tagħha mhux biss lejn ċittadini ma biex twettaq l-ispirtu tat-trattat tal-Istruttat ta' Lisbona b'mod konkret. Kien ukoll żmien meta kriżi ekonomika Eh, nkixfet fl-Ewropa u flimkien ma' dan ġi il-kuxjenza kbira ta' kemm aħna rridu nofqu mod iktar għaqli u jiena pa' rapporter saqsel nifsi. Aħna parlamentarji x'nafu dwar attivitajiet ta' dawn l-aġenziji tal-Istati Membri li hija biċċegura tagħhom joperaw b'fondi pubbliċi. Jena mux għax jena kont għedni dubita li jena Eh, eh, kontet indubita il-reputazzjoni tajka, sempliciment li ma konniex nafu wis dwarhom. U laqas ma kienem rabta bejn il-xogħol tal-Aġenziji ta' Kreditori ta' Membri u kif ukoll it-tirġel ġdida tal-Trattat tal-Lisbona li l-attivitajiet kollha ta' esterni tal-Trattat tal-Lisbona u tal-Istat Membri jdu jsiru fl-ispirtu tal-anijiet ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea kif hemm niżel f'artiklu 3 kif ukoll artiklu 21 tal-TU. Ehm, jiena kont eh, eh, nistaġeb meta rajt u anki l-kollegi tiegħi rajt li dan kien il-każ għax waqt li aħna forsi rajna ħafna kontroversi kbar fuq kusjoni ta' politika ta' kummerċjali xorta naraw illi aħna ma' odin taħt il-Trattat tal-Lisbona u l-prerogativi tagħha tijaw. Allura, jina sibt kważi apporti tul il-spettru portiku kollu biex nitolbu kommissjoni biex tijat il-parlament rapport annuali tal-Aġenzija ta' Kredit tal-Istati Membru u l-attivitajiet tagħha sabiex ikollna ideja tal-ekonomija emerġenti u kol biex ikonna naqstaw namlu analizi dan il-ħtiġa tal-rapportaċ jagħti xie kol evalwazzjoni mod partikolar mill-Kummissjoni dwar jekk l-Istati membri u l-linji ta' politika tagħhom ta' eka japplikaw il-prinċipju li xirammu l-għanijiet ta' ta' azzjoni esterna u fost oħrajn promovu demokrazija u drittijiet tal-bniedem u l tal-MDGs. Il-Kommissjoni kienet e, e, e, utli ferm għax enitna kif setet u għallura ningrazzjon mod partikolari sur dan is-sedonej. Ir-rapport li votaw dwar u għada jevalwa l-ewwel rapport annwali tal-Kommissjoni fuq ir-rapport tal-Istati Membri fuq l-attività ta' EKA għas-sena 2011. Irridu narfu li aħna qegħdin fil-bidunet ta' dan l-eżerċizzju. L-istati membri sibuha diffiċli biex ikonna dan it-tip ta' rapport dan il-kwistjonijiet biex naraw kif dawn il-kwistjonijiet eh, u ramu demokrazija jew inkella jaraw kif dawn jistaw daħluhom fis-setting ta' premium tagħhom. Għalhekk nistgħu nagħmlu suġġerimenti ta' kif dan il portaċ jista' jseħħ iktar il-qudiem fuq kif il-Kommissjoni tista' tevalwa dan it-tip ta' rapportaġġ. Il-rapportaġġ jmiss li sa' membri skur ħajkun aħjar l darbohra kollegi kollha tiegħi li hawnhekk din il-leġislatura. Wet u triq sabiex darba l-Ewropa tkun iktar konsistenti bħala tur globali għal demokrazija u il-drittijiet tal-bniedem. Grazzi kollega Sur Ferrera. President, fil kriżi ekonomika u politika meta il-kapitalizzazzjoni qed tikber kull ma jmur l-interdependenza tal-ekonomija li qed tikber kull ma u żarmar tar-regolament tal mekkaniżmi tar-regolamentazzjoni biex ikonna verifiki fuq il-kummerċ, li si CA dawnek jistgħu jkunu fattur addizjonali biex inkabru uh, eh, inekolitajiet, specialment per forsi tal-North South jew inkella eh, unigwaljanzi li għandhom xeqsmu mal-firxa siħel ta' unigwaljanzi li nsibu fl-Unjoni Ewropea stess. Hawnhekk hawn kontrast ċar eh, mill-għanijiet eh, li aħna qegħdin ngħidu li suppost qegħdin ħarġu dawk li qegħdin jiddefendu kapitalizmu eh, jiġi xiġri. Xorta waħda jagħmel użu ta' dawn il-metodi fejn l it inviżibbli jissa jaqret il-kompetizzjoni u idajjef sistemi produttivi dajfa. Grazzi tassew, kummissarju Gilgan Queen fidejk. President, mem Nervo jifissem il-komissarju daħuħ, nix ringrazzja lilek u rapporter Janik Shadow għal dan il-rapport u l-idejat interessanti ħafna li huma riflessi fihom. Il-kriżi wrid mod impressjonanti kemm essenzjali li konna disponibilità ta' finanzjament xirqa għal dawn l-influssi kummerċjali. Dawn l-eka għandhom rwol essenzjali x'jaqdu huma strumenti ta' importanza strateġika fl-sforzi tagħna biex inħarsu l-esportaturi Ewropej. Iżda wkoll huwa essenzjali li aħna naraw illi jkun hemm trasparenza xirqa fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq kif dawn l-aġenziji joperaw u x'jiksbu Dan kien wieħed mill-għanijiet tal-regolament wieħed ngħid tlieta tlieta tal-2011 jew inkella tal mekanizmi tal rapportaġġ li huma stabilixxew. Jekk inħarsu lejn l-ewwel rapport ejja ngħid dan ġej. Il-Kummissjoni Ewropea taqbel il-istati membri illi għamlu il-formazzjoni disponibli fuq il-sports credits li huma mitluba fil-regolament 133 tal-2011. Il-Komissjoni terġa tikkonferma l-impenn tagħha biex tikun hemm dawn il-politiki skont l-artiklu 21 tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea. U speċjalment l-azzjonijiet li hemm imħadna fil-rapport aħna nanalizzawhom u naraw kif skont ir-regolament su skont il-partijiet kollha involuti ikun hemm segwitu xi raqlina tal-ilhom. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll tixtieq tieħu l-opportunità biex nirringrazzjawkom tal-appoġġ li intom tajtuna dan ir-rapport tal-isforzi tagħna eh, biex inkomplu naħdmu biex nanilżaw l eh, nagħmlu motoraġġ tal- ekonomi qed huma emerġenti fuq dawn il-credit export palmu maċċina ċ-Ċina, l-Brażil u l-Indja li huma atturi prinċipali u dawn irridu ndaħluhom fid-dialogu kostruttiv. Qed tkun sfida. Il-Kummissarju Daħuħt se jżomna ġurnat fuq il-żviluppi eh, f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi tassew, Komissarju, mela? Dak il-laħar punt fuq l-agenda tagħna. Ta' nifu hawnhekk il-vot isir għada fl Is-sessjoni li miss se seħ għada fit-8 u nofs.